Sur Posselt xtaq jintervjen. Ich schätze Sie sehr und Ihre Vorsitzführung war sehr President, jina naprezza il uh, inti kont etmexxi il-votazzjoni, pero li jina eh, għandi talba għal viċi presidenti kollha biex jassikuraw illi fl-ewwel ġurnata senar ma noqodux eh, eh nejdu il-tmim il-ġimgħa it-tajba. il eh, tmim il ġimgħa it tajba anka l-lum per eżempju għadba għanna x'nivvotaw qabel l-aħħar ta' sessjoni il-lejla toqgħod xtejt eh, il-tmim il-ġiema it-tajba eh, u l-President qed jgħid jiena qed ngħid issa il-tmim il-ġiema tajba lilkom ma għax jiena mhux se nkun hawn war nofsinhar. Mhux għax ma baqax xogħol. Mela, minuta, għal-kallimi. Grazzi. President, naħseb uh, hija ħasra illi dawk f'ħafna pajjiżi min jiġi tad-drittijiet tal-bniedem f'ħafna pajjiżi jsib aktar diffikultajiet b'ostakli amministrattivi jew inkella anzi jkun hemm eh, tkun impossibbli li jagħmel dan ix-xogħol għax jispiċċaw fil-ħabs jew medda. L-Unjoni Ewropea tiddefendi drittijiet tal-bniedem u għalhekk nappella li l-Kummissjoni biex bil-setat ġodda li għandha permezz tat-Trattat ta' Lisbona tati eh, gwida fil-Unjoni Ewropea biex eh, nkomplu naħdmu ma' pajjiżi terzi fuq daw id-drittijiet tal-bniedem u nużaw anka proċeduri ta' prevenzjoni u evalwazzjonijiet tal-pajjiżi terzi li għandhom fejmit ta' kummerċ fil-termini ta' drittijiet tal-bniedem ta' jepri anka ninvolvu l-intraprendenti. Grazie ħafna. Isur Kaspari kon minute. Sir President, Signori, Signora Hatala, kella rapport tajjeb, nirringrazzja għal dan il-rapport jek dawn il-konklużjonijiet għandhom jitlu fisseħ id-difiża tal- u l-difensuri tal-drittijiet tal-bnedmin. tal drittijiet tal nedmin tal drittijiet tal bnedmin se jkunu iżjed b'saħħithom minħabba l-Unjoni Ewropea għalhekk votajt favur dan ir-rapport għandna opportunità biex biex insalvaw il-ħajja ta' dawn in-nies kull imkien fid-dinja għandna naħru biex dawn ma jkunux ikollhom imutu. Grazzi. Sir Clint. Għal-minuta kjoġbok. Trier mux għawnek. Sir Button. Sir Button jek joġbak. Mux għawnek. Rapport ta' koja. L-spiegazzjonijiet. Sir Spiegel. Għal-minuta. Sirċala, għaw jiet jgħajbak jew Rapporta Rapport ta' rejda. Surveja. Wasalt? Le. Rapport figurejdo jgħajbak għaw jiet jew le? Sirtakala? Sirtakala? Ah, fuq l-sports, fuq il-rapport tal-sports. Sir takala jkerġbak. Sir President, nishtiq nirringrazzja il-rapporter għal dan il-rapport. Eh, Doris Pakis, il-ċemen ta' dan il-komitat dan kien ftuħ tajb ta' dan il-sujġet jina eh, votajt favur dan il-rapport għanna naċċertaw li għanna regoli etiċi U bħalissa mawx regoli bħal dawn dan huwa importanti għax eh, waħda mill-ikbar problemi bħalissa hija il-beħ tal-bnedmin. Traffikar tal-bnedmin. U din għantużat f'din l-attività għanna nizguraw li ehm, l-sports eh, ma jsirux affarijiet bħal dan fl-sports. Nasab fl-imkien ma l-UFA u l-UFA e u IFA nistaw naħol u regoli biex eh, nirregolaw din situazzjoni. Grazzi. Għal minuta fuq rapport tal-Russja u eh, l-Europa. Grazzi ħafna, ċer. Jiena eh, votaj differenti mill-grupp tiegħi eh, minħabba l-mendi wieħed u tnejn li ġew ehm, preżentati mill-ħodol fir-reżoluzzjoni tagħna. Jiena poġġajthom daw għax ehm, kienu importanti. Meta wieħed janalizza is-summit, wieħed irid jara sitwazzjoni ta' drittijiet tal-bidem fil-Russja u sfortunatament aħna eh, fakruna dawn it-tip ta' laqat illi eh, għalissa dawn eh, għadhom mhux realtà fir-Russja. L-awtoritajiet għandna nfakruhom l-awtoritajiet Russi fuq dan il-prinċipju u ma nix nagħlqu għajnejna meta jiġu miksurin il-liġijiet għal pereżempju proċeduri fil-qorti. Ma nix ikun hemm influwenza politika f'dawn it-tip ta' proċeduri. Grazzi ħafna. Nisur Kella, mal-minuta. Grazie ħafna, ċer. Jiena nishtiq uh, eh, nejt uh, l-istess ħaġa jiena uh, eh, l-votaj favur il-rezoluzzjoni il l-emendi wieħed sal-erba eh, kiena min qal illi fil-summit bejn l-Unjoni Ewropea u l-Russi ma nix nitkellmu dwar id-drittijiet tal-bniedem imma jiena naħseb li dawn huma marbuta fl-imkien meta wieħed iqis illi Kien hemm demonstrazzjonijiet ferbajn eh, belt fil-31 ta' Mejju qabel is-summit fir russja U daw kienu għadin jitolbu li jkun hemm libertà tal-assembleja għandna nsemmu u anzi naqbel il nsemmu li Mark Nitski u anka naraw il-kawża tal-mewt tiegħu u l-emenda tlieta issejjaħ Eh, illi dawk li jkunu tivjolaw id-drittijiet tal-bniedem ma jeħilsuwiex eh, eh, ħafifa, ma jittellaw qudiem il-liġi. Grazzi ħafna. Il-sur Patasu xir titkellem? Grazzi. Jina wkoll nixtieq nifra lil sinjura ħertalaw il-kollegi tagħha mill-grupp tal-ħodor li għamlu emendi dwar il-situazzjoni ta' ġittijiet tal bnidem u il-difensuri tagħhom fir-Russja. Eh, anka jekk f'Ġunju fil-summit ma ġewx diskussi eh, eh, il-vot favur minna ħatijaj anka dwar emenda tlieta qed jesprimi l-opinjonijiet tagħna dwar dak li qed isseħħ fir-Russja u u eh, dan b'mod aktar sħiħ fi rigward anka ta' relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u l-Russja. Il-drittijiet tal-Assemblea u tal-libertà tal-espressjoni. Grazzi ħafna. Grazzi. Il-rapport fuq l-attak eh, Izraeljan fuq il-flotta fil-Mediterran, Sur Higgins. Sir President, jiena me mill-vot fuq l-Izrael u l-attak fil-Gaza xil għanna kampanja tal-violenza mill-armata tal-Izraeliti kontra l-Gaza. L-attivisti ta' id-disa attivisti li mietu waslu għal biex kollim eh, kien fid-dinja kulħadd ikkondannaw l-Izrael et ma jriċ li jkun hemm eh, investigazzjoni indipendenti u il-President Obama tal-Amerika laqas ikkritika il-tila hawnhekk m'għandniex ikonna fiduċa fil-ġnus maquda biex eh, jatina rezoluzzjonijiet tal problemi fil-vant nofsani għanna attakki kullimkien fid-dinja iżda kena marċ kbir fit-Tel Aviv tal-Palestinjani u tal-Izraelis. U irridu nsibu soluzzjonijiet għal problemi fil-vant nofsani u um, inħejju il-post il, il għal soċjetà demokratika ġdida. Grazzi. Sur President jina votajt favur il-rezoluzzjoni fil ta' situazzjoni fil-Gaza iżda naħseb li l-kidba mhix sodisfaċenti u importanti li l-Parlament jinstema fl-isfond ta' dak li ġara fil-31 ta' Mejju u ċar li għandna bżonn ta' prezidenza prezenza ċara fl-istħarriġ dwar l-avvenimenti li ġraw dakinhar. Għanna nuru l-interess tagħna fil gwarta situazzjoni sitwazzjoni umanitarja fil-Gaza specialment fi rigward tal-interessi tal leġittimi tal-Izrael stess għas-sigurta um, tijaw għanna għanna nizguraw li hemm stħarriċ u għanna niċaraw u nużaw l-liġi internazjonali eh, bħal għanna fi paragrafu, fi tini paragrafu għanna nitkelmu u koll dwar il-kastik um, eh, kollezzjonarju fil-paragrafu ċe għanna nkunu eh, medjatur neutru, għanna niprofa nsibu l-paċi, grazzi. Grazzi l-kellim li mis, jessur sur kellim għani kħaġbak. Jina nsib li din il-rezoluzzjoni miex bilanċata fl emozjonijieta illa li xet nsejħu għal starriċ għawnek, ma nix naslu għal konklużjonijiet malajr u għalek jiena t nappoġġa t-tini paragrafu li jiddikjara li għawnek kena ksur ta' dritt internazjonali u għanna jkonna l istarriċ li jisir u jiena napponi l-premessa ċe. Grazzi. Korħola minutek jaġbak. Sur President. jina jiena naqbel mal-rappresentant Sur Kalon. Jiena Uh, eh, votajt favur din ir-riżoluzzjoni mal-grupp, pero ikolli ngħid li f'riżoluzzjoni tagħna aħna kellna punti importanti illi ma ġewx imsemmija. Eżempju ta' dawn kienet kien eh, per eżempju illi meta l-grupp PPE rrit rikonoxxi il-dritt ta' l-Izrael jeżisti eh, f'konfini li kienu sekuri din fjan eh, fissa tfisser ħafna u laqas issamit fir rezoluzzjoni u għalhekk jiena nixtieq nistaqsi għalfejn sar dan. Is-sur ta' kula l-minuta. Sir President, jiena votajt kontra din ir-riżoluzzjoni minħabba fl-opinjoni tiegħi din ir-riżoluzzjoni mhijiex waħda ibbilanċjata, hija kontra l-Izrael u ma tħares lejn l-istampa kbira bħala Unjoni Ewropea aħna fallejna fl-opinjoni tiegħi minħabba illi aħna jmisna prevenejna li l-ċittadini eh, eh, Ewropej eh, im imorru fuq dawn il-dajes għax daw id-dajes kienu qegħdin jipprovaw jipprovokaw kien hemm fil-fatt embargo f'dik iż-żona u aħna nafu dan xi tfisser fir-rigward tal-liġi marittima jiena kont qed nsegwi it-televiżjoni u konkludejt illi l-iskop ta' din il-flottilla din il-flotta kienet illi topponi lill-Izrael u aħna ma nistawx nappoġġaw dawn it-tip ta' attivitajiet illi jappoġġaw it-terrorizmu. Aħna għanna niġildu għal drittijiet tal-bnidem u għal stati demokratiċi bħal muwa l-Izrael. Il-kallim li jmiss żewġ minuti. kritika l-attak Izraeljan ma jider li jem kubani, persuni mill-Venezuela li kieku kellhom jattakkaw xi dajsa Amerikana fil-libħra internazzjonali u joqtlu disa min-nies, aħsbu naqra x'kien jiġri kieku kien ikun hemm eh, min jgħid li kien appoċċa terrorizmu eh, mill-Kuba u aħna qegħdin nagħtu status partikolari li l pajjiż għal daqstant kellna xub b'mod differenti. Din ir-riżoluzzjoni sfortunatament hija formulata tajjeb ħafna imma ma tagħmel xejn ma tamilx mistoqsijiet dwar l-status privileġġat li qed nagħtu lil dan l-imsieħeb u għalhekk aħna xtaqna illi eh, irridu nkunu iktar eh, preċiżi jekk inkun irridu nkunu kredibbli. nie wzięłam udziału. Ja w ogóle nie wzięłam. bakina maħħaċ sem fil-votazzjoni. Għax il-test tant fih e, zbalji e, fil-kontenut li e, ma misnix prezentajnieħ. Allura jena um, inaqt mal-votazzjoni tal-grupp tijaj uh, fejn għanna najdu li ikkondanajna l-atti tal- għanna nikondannaw l-atti tal-Izrael għax kisret il-liġi internazjonali u għal xej senħeju dan il-rapport għax uh, mu ma jirfletti il-realta. il il realtà appartijek użajna kitba li hija differenti minn eh, min li kena nużaw fil-fat, grazzi. Venna paronu kif beginning. Is-sur beginning fuq il-Bosna Herzegovina mhux hija hawnhekk. Ir-rapport dwar il-arar fil-Ewropa ċentrali, il-kellim li jmissa. Grazzi ħafna, President. Reċentement fil-Europa ċentrali rajna situazzjonijiet ta' diżastru minħabba l-arrara. Il-xmajjar ehm, infaqaw bl-ilma u kena u għanna bżon nanti għajnuna ta' malajr għaxem ħafna minn tilef kollox f'dan l-arar jiena eh, kontent li l-parlament rikonoxa li għanna naġiċu malajr u niprovdu l-għajnuna huwa importanti li aħna napoġġaw din ir-rizoluzzjoni u nix insajja il komissjoni Ewropea biex tagħti eh, assistenza finanzjara mal-arka jista' jkun liċ ċittadini li jgħixu fl-Ewropa ċentrali. Grazzi ħafna kollegi, issa ħana ġurnaw, nil taw fit tlieta